Buongiorno, colleghi. Lodwa tajba, eżis kollegi. Invito tutti a prendere. Nistidem lil kulħadd li biex tieħdu postkom, iġifiri, nistidinkom jekk jaġobkom dejjem. La seduta è aperta. Niftaħ is-seduta tal-lum ta' dalodu. Lodwa tajba lil kulħadd. Nixtieq narafkom illi irċevejt mill-gruppi politiċi u mid-deputati mhux reġistrati il-ħatriet tal kumitat Parlamentari skont l-artiklu 209 tar-regolament tal-Parlament u tistgħu taraw il-listi bl-ismijiet tal kumitati dawn ġew pubblikati fuq il-website tal-plenarja. Kif tafu l-aġenda għandna llum eh, l-elezzjoni tal-kwesturi tal-, -kwesturi, tal parlament Ewropew u rċevejt dawn il-ħatriet Monika Onorevoli Monika Benova, Onorevoli Gil Boyer, Onorevoli David Casa, Onorevoli Karol Karski, Onorevoli Ann Sander. Il-kandidati konfermaw li illi jaċċettaw dawn il-kandidaturi u billi n numru tal-kandidati mhuwiex iktar mill eh, ovvjament mis-seġġi li għandna bżonn eh, neleġġu, allura jiena skont il-15.1 tar-regolament ngħid li għandna bżonn neleġġuhom bl-akklamazzjoni. E quindi non ci sono. U għalhekk? Vi sono, vi sono, vi sono Devo chiedere. Hemm bżonn insaqsi hemm bżonn ta' skrutinju sigrit? Ja, mistoqsija li għandi bżonn nagħmel. Le, m'hemmx talbit u għalhekk nista' niddekjara dawn il-kandidati ġew eletti bħala kwesturi tal-Parlament Ewropew. Ovvjament jiena nifraħ lill kollegi għall-elezzjoni tagħhom bħala kwesturi tal-Parlament. Però una votazione imma votazzjoni għandna bżonn nagħmluha biex nistabbilixxu l-ordni ta' preċedenza. U għalhekk għandna bżonn votaw biex nistabbilixxu dan l-ordni kif jiġu ġifieri maħturin u assenjati l voti għal dawn il-ħames kwesturi u nivvotaw il-preċedenza ta' bejniethom. Mela, nkomplu għaddejjin, mmorru għal votazzjoni skrutinju segret għal l-elezzjoni tal-kwesturi tal-parlament. ħafna minnkom illi l-bira war l kienu hawnhekk issa inkom maħarġin tafu kif tagħmlu votazzjonijiet segreti imma l-obbligu tagħna huwa illi nipprovaw. Nagħmlu prova l-ewwel bħalma minna l-bira bismijiet ta' kantanti immaġinarji biex naraw jekk is-sistema ta' parax tajjeb jew le. Se se jkun hemm fuq l-iskrins ta' qudiemkom ismijiet ta' dawn il-personalitajiet li kulħadd jafhom magħrufin u tistgħu mbagħad ovvjament tikklikjaw fuq il-buzzer u meta l-elezzjoni tkun miftuħa tkunu tistgħu tażlu l-ordni ta' preċedenza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 u nagħmlu waħda biss. Għandkom bżonn tivvotaw, skużawni, skużawni, permettuli, għandkom bżonn tivvotaw ħamsa mill tmin kandidati tal-ismijiet illi se jidru fuq l-iskrin. Għal dan it-test hemm bżonn nażlu ħamsa tridu tivvotaw għalmenu għal tliet kandidati għax le il-vot tagħkom mhux se jkun validu. Mela, jekk joġobkom għażlu il-ħames ismijiet. Minu tri, Jew almenu tlieta minnhom. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Kulħadd tivvota? Il-votazzjoni issa maluqa. Numero dei votanti 559. Mela, 559, 86 batala u mbagħad 473 voti votazzjonijiet u wintkom għażiltu dawn il-kantanti huma. Issa mela t test kien wieħed tajjeb, issa mmorru għal votazzjoni fuq il-kwesturi stess tal-Parlament Ewropew biex nistabbilixxu l-ordni ta' preċedenza. Anki hawnhekk is-seġġi huma ħamsa tridu tivvotaw għalmenu għal tliet kandidati għax jekk le il-vot tagħkom jiġi konsidrat bħala null. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota?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 La votazione. Mela, votazzjoni maluqa. Mela, membri li votaw 574 voti li kienu nulli 71, voti tajbin 503 u hekk għan r-riżultati 407 voti Ann Sanda tiġi eletta. Issa t tini persuna eletta Onorevoli Benova 391 vot. Bl-istess numru ta' voti ġifir 391 l-Onorevoli David Kaza. 317 l-Onorevoli Gil. Gil Bea. U b-261 l-Onorevoli Karol Karski. Mela, nifraħilkom, prosit, da kolla li ġew eletti u skont eh, l-artiklu 18 tal-ordni ta' preċedenza huwa dak illi il-vot stabbilixxa diġà issa jiġifieri għandna l-uffiċċju tal-Presidenza li se tiġi notifikata lill-Presidenti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Mela, issa naġġornaw is-seduta u nerġgħu nibdew fil 10 u nofs u skont l-artiklu 18 l-ordni tal-preċedenza huwa determinat mill-ordni permezz tal-liema ġew eletti fil-każ ta' parità. Grazzi ħafna u narakom fl-10 nofs.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 Nitlob il-kollegi podġu, juhdu postom. Riprendiamo la seduta. Mela nkomplu bi seduta. E all'ordine del giorno. U fuq l-agenda għanna dikjerazzjonijiet tal-Konsill Ewropew tal-Kummissjoni fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 u 21 ta' Ġunju li għaddew tal-2019. Nibdew u natu l-mikrofonu lil president Tusk fisem il-Kunsill. Saluto anche il commissario. Insellem anche il commissario Sefcovic, il-għataw prezenti. Prego, Presidente. Grazie, Presidente. Grazie ħafna, President. Aziz President, aziz membri tal-Parlament Ewropew, l-ewwel nett nixtieq ngħid nawgura lill-membri l-ġodda tal-elezzjoni tal-mod kif kienu eletti u anke dawk li reġgħu kienu eletti. Nittama li jkun hemm kooperazzjoni tajba bil-istituzzjonijiet tagħna. Jiena naħseb li l-Parlament irra rappreżentazzjoni tad-demokrazija fl-Ewropa minħabba li huma eletti direttament mill-ċittadini u mbagħad għandna l-Kunsill Ewropew illi hu istituzzjoni b'saħħitha wkoll minħabba l- li huma wkoll demokratiċi minħabba li qegħdin jirrappreżentaw il-kapijiet tal-istati gvernijiet li kienu eletti wkoll b'mod demokratiku. Jekk noqogħdu nilatikaw bejnietna din mhix ħaġa li ħatenna, irridu nikkoperaw ma' xulxin, inkella maħniex ħa niksbu l-fiduċja ta' xulxin u anke fuq il- proposta tal-tmexxija ta' Eh, tal-Kummissjoni. Jiena ltqajt ħafna drabi magħkom aħna nħejju l-pakkett mhux biss minħabba li nirrispettawkom iżda minħabba li xtaqt niżgura li d-deċiżjonijiet li ħanieħdu ħajkunu deċiżjonijiet komuni. Rnexxinna nieħdu deċiżjoni faqta, anzi ma domniex daqshekk daqskemm domna ħames snin ilu naħseb li għażilna tajjeb ukoll u għall-ewwel darba fl-istorja Ewropea l-Kunsill Ewropew propona żewġ x'nisa u żewġ irġiel biex imexxu l-istituzzjonijiet ewropej verament iħossni kburi u kuntent ħafna rnexxielna niksbu bilanċ bejn is-sessi f'dawn il-pożizzjonijiet. Din hija bidla verament pożittiva. L-Ewropa mhux biss se titkellem fuq l-importanza u rwol tan-nisa iżda qegħdin nagħżlu lin-nisa u nagħtuhom pożizzjonijiet ta' tmexxija jiena nittama li din l-għażla ħadd tkompli tispira lin-nisa biex ikomplu jiġġieldu favur il-passjoni tagħhom u nittama li din ħatażel ħatispira wkoll lill parlament Ewropew fl-għażliet li se jagħmlu. Eżis ħbieb, eżis sinjuri matul nomini jiena kont f'kuntatt mal-Ska Keller u ma' Philip Lambert fiħdan il-Partit tal-Ħodor. Jiena verament fiduċjuż li kooperazzjoni mal-Partit tal-Ħodor u r-rwol tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet fl-Ewropa mhux biss huwa ta' benefiċċju għall-koalizzjoni iżda anke l-ewropa kollha ġifieri jiena nixtieq nappella lill-imsieħba kollha biex jinkludu lill-partit tal-ħodor minkejja li m'hemmx mexxej fih dan il-kunsill jirrappreżenta l-partit tal-ħodor nittama illi eh, van der Leyen ħa tisma' dan il-messaġġ ħa ngħaddiula jiena stess ukoll Jiena naf il-Partit ta' ħodor jissimbolizza il-ħelsien u taqma għalġejjieni. Mela, issa fuq is-sensittivitajiet differenti fl-Ewropa nixtieq illi nsemmi l-bilanċ ġeografiku fil-kontinent. Kif tafu jiena minn dejjem provajt inżomm l-għaqda fl-Unjoni Ewropea permezz ta' solidarjetà mal ukraina l-assistenza u l-analizzat lill greċja Jiena naħseb li kultant kellna suċċess u kultant kellna inqas suċċess. Iżda dejjem irnexxina nibqgħu ma' maqogħdin u dan huwa minħabba li l-mexxejja jifhmu u jemmnu fuq eh, eh, l-importanza tal-għaqda. Huwa ċar illi meta nistgħu nkunu maqogħdin biss nistgħu nelbu l-għadu u ehm, l-iktar pajjiżi b'saħħithom fuq livell globali domna tliet ijiem aħna biex niftehmu biex aħna niżguraw li kull stat membru kemm jekk huwa kbir kif ukoll jekk huwa żgħir kienet ikun irrappreżentat fit-tmexxija tal-Ewropa. Iżda naturalment dejjem nistgħu Eh, intejbu s-sistema billi naraw li jkollna rappreżentant anke min-naħa tal-pajjiżi tal-lvant u xi ftit prim ministri mill-partit soċjalist kienu qed jieħdu impenn anke fuq il-bilanċ ġeografiku hawnhekk fil-parlament ewropew u l-kunsill ewropew kopra numru ta' suġġetti oħrajn iżda minħabba li intom tafu x'ikkonkludejna m'hemmx għalfejn noħodilkom iktar ħin grazzi ħafna Grazie Presidente Tusk. Grazie President Tusk. Issa nisimgħu mingħand il commissario Jef Sefcovic. Thank you very much. Grazie ħafna President tal-Parlament Ewropew. <clears throat> President tal-Kunsill, eh, membri onorevoli. Jena onorat u anki jammin li għandi pjaċir li nitkellem hawnhekk fisem il-President Juncker fl-ewwel sessjoni plenarja tal-mandat il-ġdid. Aħna Tkellimna fuq l-impigi, fuq il-postijiet il u fuq il-persuni f'dawn il-ġranet li għaddew. Ħafna drabi eh, nieħdu ħafna ħin biex insibu il-bilanċ u l-kompromess tajjeb, u biex insibu l-aħjar nies għal postijiet tagħna għal futur tajjeb tal-Unjoni tagħna għal ħames snin li ġejjin. U għal din ir-raġuni jiena kuntent ħafna illi f'din il- awla eh, għaziltu eh, l-President Sassolu, Sassoli eh, għal forsi l-ikbar eh, l-iktar post diffiċli ta' kulħadd naldu għastant nifraħ l president Sassoli u anki l-membri tal-Parlament kollha. Nixti nifraħlek mhux biss fismi, manki anki fisem il-President tal komissjoni Ewropea Eh, u għal kollegi kollha u nixtieq ngħid li aħna kollha għedin ħarsu l qudiem biex naħdmu mill-qrib mal-istituzzjonijiet kollha u dan japplika għal kandidati kollha eh, maħturin mill-Kunsill u dawn jinkludu anki il-President tal-Kummissjoni, il-kandidata il sinjura Ursula von der Leyen li għandha l-kredenzjali kollha Eh, da naturalment l-awla għanda l-aħħar kelma u intkom kol se kolkom l-opportunità tiddibattu fuq dan il fuq dan is-suġġett fil xur fil-ġimgħat li ġejjin. Ma l-problemi mhumiex biss fuq il-personalitajiet imma fuq il-prioritajiet strateġiċi fil-ħames snin li ġejjin. Jiena kontent ngħid li hemm ħafna terren komuni bejn l-istituzzjonijiet tagħna. Nixtieq nisħaq fuq żewġ punti l-ewwel net id-dimensjoni soċjali aħna irridu nizguraw assolutament opportunitajiet indaqsa l-kulħadd meta l-Ewropew palissa qed jiġu eh, konfrontati u jridu jaddu minn ħafna transizjonijiet ekonomiċi, eh, ekoloġiċi, digitali, kollha dawn se jkollhom perkussjoni fil-ħajja tagħna futura. It-tieni punt huwa anki il-problema tal-tibdil klimatiku. Jiena bħala kummissarju eh, eh, kont gburi eh, u onorat li fisem l-Unjoni Ewropea jiena effermajt l-iktar ftejim importanti fl-istorja tal-umanità, il-ftejim ta' Parigi. U din l-awla fil li Dina kienet waħda mill-ikbar prioritajiet tal-Kummissjoni u kif aħna kolna qegħdin naħdmu flimkien magħkom f'dawn l-aħħar ħames snin biex aħna naslu riżultati fl-impenji tagħna. Nistgħu ngħidu llum illi l-ekonomija tagħna hija l-ikbar waħda fid-dinja eh, eh, li dik li għandha wkoll impenn fuq il- fuq il iftajm ta' Pariġi biex innaqsu sal-40 fil-100 sal-2030. U aħna nafu li intkom eh, intkom impenjati biex nisbu dawn il-miri. Eh, u U din hija waħda mill-ikbar kontribuzzjoni ta' eh, ekonomija kbira. Eh, u aħna stabili qed naħdmu biex nistabilixxu qafas biex dan nkunu nistgħu nagħmluh. Eh, Fl-Unjoni Ewropea eh, l-istati membri kollha jridu eh, jagħmlu l-azzjoni issa biex ikunu jistgħu jilħqu il-wediet. Però naturalment il-bidla klimatika mhux se tiqa fl-2020, aħna rridu assolutament nilħu l-impenji u l-Europa għandha Eh, għanda eh, eh, twassal għad riżultati sar 2050 kif għalet il komissjoni sena li għaddit u ġiet approvata anki mill-Kunsill u anki mill-maġġoranza tal-Kunsill. Dinja nadifa għal kulħat u għafl interess tal umanita kollha anki l-izar mill-istati membri għat iridu jitħlu f'din l-ambizjoni tagħna komuni. U għal din ir-raġuni aħna eh, impenjajna ruħna biex ninvestu l-25% tal-budget li ġej fl-azzjoni klimatika u għal daqstant aħna bdejna strategija finanzjarja sostenibli minnaħa tal-imswiq eh, finanzjarji biex nkunu nistaw ninkanalaw il-kanali eh, tal-investimenti privati. <clears throat> Saratant, Eh, lebda wieħed minn dawn l-anijiet ma nistgħu nilħqhom sakemm ma jkollniex eh, eh, il-finanzi ġusti u għal din ir-raġuni għad irridu naftu nilħqu ftehim fl-MFF din il-ħarifa li ġejja u jiena nizgur nafda fikom membri onorevoli biex intkom tifinalizzaw il-negozjati waqt il-presidenza finlandiza. Aħna Eh, kolla rridu li kunem hemm Ewropa effettiva li tkun tista' taġixxi b'mod effettiv u ħna nafu li dana jista' jiġri biss jekk il-budget jiġi eh, eh, jiġi maqbul fi żmien. U dana jfisser li fuq kull naħar rridu nikkooperaw. Rridu niftakru fil-kozjoni, fil-eluf ta, ta' studenti Erasmus kull sena u u entkom tafu li u importanti li dawn id-deċizjoni tisiru fuqtom. Eh, meta nitkellmu fuq il-finanzi fil-Kunsill Ewropew aħna nistgħu naraw li f'dawn is-snin eh, eh, rajna riżultati fil fatt li ħdimna fuq il-Unjoni Monetarja u finanzjarja. Il-banek illum huma aktar żguri minn qabel il kriżi finanzjarja Eh, l-equity sal-20% tal-nefqa u eh, qabel il-krizi finanzjarja kienet 10% biss u għal u il- il-kwota ta' non-performing loans kienet iktar minn nofsa eh, mill-2014. Pero ma nistawx aħna nistriħu issa u niqfu għatem ħafna xogħol xisir biex nkunu nistaw eh, naslu għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Eh, Il-tendenza għal kompetitività huwa diffiċli, rridu aħna nizguraw li ikun hemm finanzi governanza u hemm iktar bżonn ta' sforzi fuq il- trattat tal-mekkanizmu ta' stabilità Ewropea biex tkun effettiva u hemm bżonn tiġi integrata fl-Unjoni ukoll u għandna bżonn ta' eh, garanzija ta' depożitu komuni biex nkunu nistgħu naħdmu fuq l-Unjoni ma nistgħux aħna eh, eh, nipermettu li toħroġ kriżi oħra. Hemm ħafna xisir, allura jiena kuntent ħafna li f'din il-sessjoni plenarja il-ħidma ta' komada qed tibda biss Membri onorevoli, nixtieq nieqaf u nala biex nitkellem fuq kwistjoni toħrajn li aħna diskutejna fl-aħħar Kunsell Ewropew. L-ewwel net nixtieq nirriafferma l-appoġġ tagħna għal Ċipru u imħabba l-attivitajiet ta' drilling ta' Turkija. E, Diġa f'Sibju ħanna tkellimna fuq jiena kontent li fil-Kunsell Ewropew kull stat membru eh, eh, eh, kienu unanimi fuq din il-problema. Il-Kummissjoni edha taħdem f'solidarjetà qed naħdmu fuq l-azzjonijiet konkreti li nistgħu namlu u u aħna żguri li l-Ewropa ħatkun solidali mal-Ċipru. <clears throat> Ma nistax <clears throat> ma nsemmix anki il-kondoljanzi tal-familja ta' Demetrios Kristofias, eh, il-president eh, illi eh, illi ħadem ħafna għal ċipru fuq il-Balkani tal-Punent. Umbat nishtiq nirrepeti l-impenn biex ikun hemm perspettiva ġdida għal-reġun. Jena nħossi li l-aħjar mod biex nsibu stabilità fir-reġun biex nkunu nistgħu nelbu kwestjonijiet bilaterali unkomplu il eh, reforma il li il-popli ta' reġun għandhom tant bżonna. E, eh, Umbat eh, il-negozjati għal Macedonia ta' ta' fuq u għall-Albanija. Il-Kommissjoni għada qed taħdem anki fuq dan għabbażi ta' riżultati li ntlaħu u essenzjali illi il dawn iż-żewġ pajjiżi u anki reġun kollha kemm jitkompli f'din tendenza dawn huma sforzi illi huma prinċipalment ta' ċittadini ta' reġun biex nibnu soċjetà bbażata fuq il-ġustizzja u rispett tal-istat ta' dritt e l-Unjoni Ewropea tappoġġa kull isforz biex dan ninkun nistgħu nilħuh. Fl-aħħar nixtieq nerġa' ngħid illi aħna nappoġġaw e, il-Ukrajna b'mod assolut. <clears throat> aħna se nkomplu nimplementaw il-ftejim ta' Minsk illi hija waħda mill-prioritajiet tagħna. Il-Kummissjoni se tirrepeti dan il-messaġġ il-ġimgħa d-dieħla fis summit li miss il-ġimma diħla u jena se nagħmel eh, il-ħiliti kolla kollha personalment biex niżgura li se jkun hemm tal-transitu tal-gas fl-Ukrajna fil-perjodu twil li miss u nixtieq ninformakom li n-negozjati eh, bilaterali E, ma l-Russja se jkomplu diġa f'Settembru. Membri onorevoli, President, grazie ħafna tal-attenzjoni. Grazie. Grazie Viċi President Sefkovic u issa nisimaw menant il-President Ponzales Pons fisem il-Partit Popolari Ewropew. Grazie ħafna fisem l-ikbar forza politika fil-Parlament Ewropew nixtieq ngħidlek proset u nawguralek President Sassoli, nawguralek ħafna affarijiet sbieħ inti eh, se gawdejt mill-appoġġ tal-partit tagħna ġifieri tama illi nkun nistgħu nikkoperaw tajjeb fis-sentejn u nofs li ġejjin. Apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid proset lill-kollegi, l-kollegi l-ġodda u anke dawk veterani minħabba illi aħna dejjem ħanibqgħu issa nirrappreżentaw lill-poplu Ewropew, l-unika istituzzjoni eletti direttament mill-ċittadini jiena mhux ħanejt proset lill-kunsill iżda bir-rispett kollu president tass ma tistax tkun kbur bil-mod ta' kif mixew l-affarijiet lanqas minħabba e, il-fatt li intom nqastum ir-rispett mill-istituzzjonijiet l-oħrajn lill-estremisti jiena nixtieq ngħidilhom milli dawk li nhar it-tlieta taw darhom lil dawk li kienu qegħdin ikkantaw l-innu ta' l-Ewropa meta kienu dan il- dan l-avveniment jiena nixtieq ngħid li aħna qatt ma ħanatu darna lejn xi ħadd li qed ikkanta l-innu tal-Ingilterra. Aħna iżda nibqgħu dejjem nirrappreżentaw l-għaqda fl-Ewropa, dejjem lesti li nagħmlu sakrifiċċji biex niftehmu aħna grupp li verament kburin bil-President u l-kandidat li rebaħ l-aħħar elezzjonijiet parlamentari Ewropej, Manfred Weber. Manfred verament nistgħu nappoġġjaw bis-seħ, bis Illum huwa qiegħed jirrappreżenta l-ispirtu tad-Demokrazija Ewropea meta mqabbel mal-Kunsill. L-Ewropa tidher li hija demokratika iżda għandha tkun verament demokratika. Aħna dejjem defendejna l-proċedura ta' spritzen kandidat minħabba li aħna ħsibna illi iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jażlu min għandu jmexxi l-istituzzjonijiet Ewropej aħna għadna nemnu f'dan il-proċedura tal-xpizzan kandidat. Aħna nippreferu l-urni u l-kaxxi tal-vot milli deċiżjoni li jittieħdu wara bibin magħluqa. Jiena naħseb li deċiżjoni tal-Kunsil ma jistgħux ikunu imposti fuq eh, kulħadd u r-rieda tal-ċittadini li hija rappreżentata mill-membri eletti direttament, il-membri tal-Parlament Ewropew. Aħna qegħdin naraw illi għal responsabiltajiet illi aħna għandna illi nirrappreżentaw iċ-ċittadini hija li aħna nkomplu nmexxu l quddiem eh, l-interessi Ewropej anke permezz ta' tmexxija tal-Parlament Ewropew mill-partit tagħna matul is-sentejn u nofs eh, li jiftar f'dan il-mandat. Aħna qegħdin naturalment nappoġġjaw lil Eh, van der Leyen xorta waħda iżda l kandidat eh, li għażlu l-Kunsil xorta waħda negozja ma' din l-istituzzjoni minkejja li din hija mara u parti mill-partit tagħna. Jiena naħseb li l-Kunsill irid jieqaf f'dawn il-deċizjoni li jittieħdu wara bib mal-qin il-proċedura ta' xbitzen kandidat mhix biss li tintgħażel mara jew raġel il-fatt li rridu nagħtu l-opportunità liċ ċittadini biex jażlu huma min għandu jmexxi waħda mill-iktar istituzzjoni Ewropej importanti din tissejjaħ demokrazija. Il-Kunsill m'għandux id-dritt li jinjora lill kandidati kollha li kienu ivvutati u direttament mill-ċittadini Ewropej. Inti sur tas kont qiegħed Eh, tirrappreżenta l-Ewropa tal lvant u fil-pakkett m'hemm ħadd mill-Ewropa tal lvant Intom eh, għamiltu vito għal dak il-kandidat illi fil-fatt eh, ivvutawlu iktar minn 40 miljun ċittadin. Intom qegħdin ukoll tirriskjaw il- l-istruttura tal eh, viċi Presidenti wkoll iskom rittu wkoll tgħidu lill parlament Ewropew min għandu ikun irrappreżentat hawnhekk intom taltu wkoll wasaltu fil-punt li qegħdin tgħidu min għandu jkun il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew daqs li kieku dan huwa post politiku ieħor jiena naħseb li din mhix demokrazija tajba. Inti qed tagħti raġun lil dawk l-Ewroxettiċi illi il-tmexxej tal-tmexxija mill-bliet kapitali wkoll huwa forma ta' nazzjonaliżmu naħseb li ħadd mill-membri tal-Kunsill ma jazzarda jagħmel l-istess ħaġa li saret fil-kunsill f'pajjiżu minħabba li din hija xi ħaġa li hija kontra l Kostituzzjoni Ewropea ta' pajjiżu jiena naħseb li għandkom xorti li l-artiklu 7 tat trattat ma jistax ikun e, impost fuq il-Kunsill minħabba li kieku kien ikolkom problemi kbar. Jiena naħseb li l grupp parlamentari tiegħi jemmen illi huwa ċittadin li għandu jiddeċiedi dawn id deċiżjoni tal kbar Id-demokrazija dik tfisser. Grazie Presidente. Grazie ħafna eh, President Gonzalez Post, issa il-President Garzia Perez. Gruppo dei Socialisti. Al gruppo ta' Socialisti u Demokratiċi jekk joġbok. Grazie Presidente. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi, fl-elezzjonijiet ta' Mejju, iċ-ċittadini Ewropej tawna messaċċar ħafna li huma jaftaw fl-Ewropa iżda jixtiequ bidliet u nixtieq il niseraħlek rasek il grupp politiku tiegħi jgħat verament konxu tal-fatt li rridu nkomplu nmexxu l-qudiem dan il-messaġġ ta' ċittadini. Jiena naħseb illi L-ewwel nett, Franz Timmermans li kien il-kandidat fil-proċedura tal-iġbitzen kandidat skont il-liġijiet Ewropej u kien eh, intitolat għal din il-kariga u parti minn hekk punt ieħor importanti wkoll kien li l-kandidat tagħna kien skartat u kien imwarab minħabba illi ddefenda l-istat ta' dritt. Żommu f'moħħkom illi aħna ħankomplu naħdmu għatih biex tirrispettaw dawn id-drittijiet. Iżda hemm kwistjoni oħra politika importanti ħafna, importanti li nkunu koerenti. Mhuwiex koerenti le illi tiġi hawnhekk wara li tieħda deċiżjoni bħal di fil-Kunsill u tgħid ara aħna nittamaw li intom ħat ivvotaw favorija, din mhix pożizzjoni koerenti xejn. Iżda għandna wkoll xi ħaġa ċara f'moħħna f'moħħna id-dinjità tal-bniedem hija l-iktar ħaġa importanti għalina. Jekk aħna konna koerenti fuq dan il-valur, aħna żgur konna ħanaħdmu b'mod koerenti u naħdmu flimkien biex nitkellmu fuq il-politika Ewropea u nitkellmu fuq kif aħna nistgħu nirrispettaw drittijiet tal-bniedem, nuru kemm aħna kapaċi illi E, naħdmu biex nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem verament. U jiena nixtieq nitkellem fuq il-politika l ta' kif dan il-grupp ħajkun qiegħed minn ta' quddiem biex imexxi l-bidla fl-Ewropa. Jiena kuntenta ħafna l kapitana Karola Raketa inħelset mit-Tribunal Taljan. Dan huwa dak li jista' jiġi meta il-setat f'pajjiż ikunu mifrudin u għal din raġuni importanti li aħna ikonna setat mifrudin ukoll anke meta nafaċċaw l-estremisti u liberali. Jiena naħseb illi minħabba illi m'għandniex biżżejjed solidarjetà fl-Unjoni Ewropea qegħdin nafaċċaw daw it-tip ta' stejjer ma jistax aħna ikun illi mid diskrazja ta' dawn il-persuni nieħdu benefiċċju politiku nitfgħu lil dawn in-nies il-ħabs aħna maħniex ħanippoġġaw l-ebda kandidat jew kandidata illi jixtiequ li ma jinbidel xejn f'dak li għandu x'jaqsam ma tmexxija ekonomika biex tissaħħaħ ukoll il-politika soċjali u nbiddlu anke mill-perspettiva ekoloġika. Ħadd ma iż-żmien mhux qed jistenna lil ħadd aħna rridu nieħdu azzjoni issa mhux għada illum qabel għada fuq il-bidla tal-klima. Din raġuni verament ħankun eżiġenti fuq l-għażla tal-Kummissjoni li jmiss. Il-bidla tal-klima verament irrikjedi li aħna nkunu dejjem naħdmu fuq l-inklużjoni u s-sostenibilità. Apparti minn hekk naħseb in-nuqqas ta' unanimità verament m'għandix ix biex aħna nżommu mal-impenn li ħadna fil-kuntest tal-fejm ta' Pariġi. Aħna ħankomplu min-naħa tal-grupp tiegħi biex eh, inħeġġu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex ikunu iktar ambizzjużi. Nixtieq nawgura wkoll il-preżenza tal-Finlandja għal proposti li ħarġu diġà għal ġejjini sostenibbli aħna għandna bżonn ta' qafas finanzjari multianwali iktar ambizzjuż biex verament ikun nistgħu nimplementaw dawn il-bidliet li nixtiequ. Aħna għandna nagħmlu ħafna iktar binqas flus iva u għandna noqogħdu attenti għall fondi li għandna bżonn. Intom tiftakru fuq l-Ewropa 2020 siċċuriru aħna ma konniex kapaċi li nilqu dawn l-anijiet li naqsu eh, l-ammont ta' nies li kienu qegħdin jaffaċċjaw il-faqar estrem ma rnexxinniex innaqsu b'dak il-ammont li aħna xtaqna, iżda mhux in-numri biss importanti huma n-nies l-iktar ħaġa importanti għalina tkabbir ekonomiku huwa verament importanti iżda rridu naraw li dan jista' jwassal biex in-nies jgħixu ħajja aħjar b'iktar ġustizzja soċjali. Għandna bżonn ta' ekonomija iktar bażata fuq solidarjetà u biex nagħmlu hekk irridu naħdmu iktar fuq is-semestru Ewropew. B'tali mod li jinkludi wkoll l għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-ġnus maquda u anke id-drittijiet soċjali soċjali u biex nagħmlu hekk irridu wkoll nagħmlu riforma tal-Unjoni Monetarja. Ma nistgħux nistennew li kriżi ekonomika oħra biex insaħħu aħna iż-żona euro u jkollna kapaċità fiskali u kapaċità ta' depożiti iżda dawn l-anijiet maħniex ħarnexxina nilquhom jekk aħna maħniex naħdmu fil-kuntest ta' aġenda globali. Għandna Ewropa b'saħħitha ħafna illi rridu niġbdu attenzjoni fuq l-iskandli wkoll ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Iċ-ċittadini Ewropej qed jistennew ħafna iktar minn tagħna. Qegħdin jistennew li aħna niddefendu drittijiet eh, ta' riproduzzjoni, drittijiet sessuali, irridu nkomplu naħdmu biex is-sitwazzjoni affarijiet li mhumiex ġusti ġifieri in-nuqqas ta' eh, kompetizzjoni ġusta bejn nisa u l-irġiel tieqaf darba l dejjem u apparti minn hekk aħna ma nistgħux qaqqas nittolleraw il-vjolenza fuq in-nisa, ma nistgħu nittolleraw qatt hemm nisa li qegħdin jinqatlu minħabba din it-tip ta' vjolenza. Iva, jiena naħseb illi ma nistgħux nibqgħu nistennew aħna qegħdin hawnhekk biex nibqgħu nibnu Ewropa. Ewropa b'saħħitha li hija bbażata fuq eh, il-valuri tal-ugwaljanza, solidarjetà, sostenibilità u ġustizzja. U aħna dan ħanamluh biex naħdmu fil-qrib ma' dawk li jemlu fl-istess valuri maħniex ħa niċtu l-fiduċa li intom poġġejtu fina. Grazzi ħafna. Grazzi President, issa l-President Xolos. Il-kelma lilek għal għal grupp tiegħek. Sava felici felicit și pe dumneavoastră și pe toți ceilalți colegi fost uh, aleși in uh, conducerea Parlamentului in aceste zi. Prosit lil dak li ġew eletti għal għal tmexxija tal-Parlament, inkluż lilek nittama li flimkien nistgħu nġeddu renew Europe jista' jiżgura li l-vuġi tal-Parlament jissemma iżjed. U eh, għandna nisimgħu din il-vuċi kull ma jmur iżjed. L-ewwel net għandna jkun demokrazija fil-proċess tal-ħatra tal-tarwoli ta' tmexxija fl-Ewropa. Nistgħu niddiskutu l-ismijiet, il-bilanċ bejn il-ġeneri, il-bilanċ eh, fil-fletajiet iżda sakemm ma jkollniex proċess demokratiku fl-għażla ta' dawk li jmexxu l-Ewropa ma nkunux sodisfatti. Kollegi li tkellmu qabli resqu proposti u l-opinjonijiet tagħhom tkellmu dwar kif dawn in-nies eh, ġew magħżula. President m'għandniex bilanċ. M'għandniex bilanċ ġeografiku żgur l-Ewropa eh, tal-Vant mhix rappreżentata kif kienet rappreżentata meta inti ġejt maħtur fil-kapaċità li inti fil ħaċa tiegħek. Għandna bżonn ta' mod fejn nieħdu konsiderazzjoni dispożizzjonijiet kollha tat-trattat u dan għandu jsir permezz tal-proċess demokratiku sinjuri il-PPE soċjalisti jekk intkom verament tridu li jkun spiritu demokratiku jekk tridu li din l-idea ta' tmexxija li tkun rappreżentattiva għandna nħarsu lej l-iżvilupp eh, mod transkonfinali ehm, lista lista transnazzjonali għall elezzjonijiet biex il-kandidati kollha jistgħu jiġu eletti mill-ċittadini kollha mhux biss mill-ċittadini mill-Ġermanja jew il-Franċiżi jew l Ispanjoli jew mill-Olanda il-proċess ta' spitz kandidat ikun eh, leġittimu jekk kull ċittadin Ewropew jista' jivvota għalihom. Ħan proponu li nagħmlu hekk, ħan nibdew b'dan fil-Parlament, ma nistgħux nistennew għal biex il-Kummissjoni jew il-Kunsill jagħmel xi ħaġa li taqa' taħt ir-responsabbiltajiet tagħna, il-grupp tagħna tar Renew Europe se jipproponi lill-Kunsill il-Parlament konferenza Ewropea fuq il-tiġdid Ewropew biex ikun hemm iżjed demokrazija fil-proċess elettorali. Proċess eh, għal sentejn u nofs, sentejn jew sentejn u nofs, u fejn naħdmu flimkien mal-Kummissjoni, il-Kunsill, il-ċittadini u l-NGOs, inkunu nistgħu noħorġu proposti eh, dwar kif nistgħu ntejbu l-proċedura eh, il-proċeduri attwali sur Eh, Onorevoli Gonzalez Pons, naqbel 100% l Honorevoli Garcia naqblu koll illi aħna verament għanna bżon nis li verament jirrappreżentaw l-Ewropej. U il-Kunsill għandu jażel nis bħal dawn, iżda għanna naħdmu fuq dan il-proċedura u ikonna skambju ta' idejat l-iskambju ta' ideat jiġi ta' twies meta l-Konsil diġà jiddeċiedi ħanieħdu dan il-mandat biex sal-elezzjoni li jmissu jkollna proċedura fil-post fejn hemm bil foqa mill-istituzzjonijiet kif ukoll mill-istati membri. U m'għandniex naħlu iżjed ħin fejn niskambjaw ir-rabja tagħna u għandna nuru l-ċittadini tagħna li aħna kapaċi li nirrappreżentawhom u nelleġu l-rappreżentanti tagħhom Dik hija proposta tiegħi nittama li jkolli l-appoġġ tagħkom sa għandna sal-elezzjonijiet li jmissu biex ikonna dan il proċedura fil-post. It-tieni, il-valuri Ewropej u l-istat ta' dritt u rispett tad drittijiet tal-bniedem. Min-naħa tagħna, dawna eh, mhumiex negozjabbli u din hija parti integrali tad demokrazija Importanti ħafna li f'dan il-terminu parlamentari nistgħu noħorġu eh, b'sensiela ta' prinċipji fuq il-ħarsien tal-istat ta' dritt u fuq il-drittijiet tal-niedem mekanizmu ta' sanzjoni ta' pena li japplika f'kull stat membru. Mekanizmu ta' prevenzjoni li juri lil kull stat membru dak li qed nistennew aħna u x'se jiġri lil kull stat membru li jikser l-istat ta' dritt u l-ġustizzja. Aħna wkoll għandna nappuntaw il-prosekutur Ewropew kemm jista' jkun malajr, ilna nistennaw bħal dan dan l-uffiċċju għandu jitwaqaf kemm jista' jkun biex nipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Ewropea mill-korruzzjoni mill-frodi u anki biex nibatu messaġġ qawwi li l-Unjoni Ewropea mhijiex hemmhekk biex tikkastiga biss iżda anki biex tipprevjeni u l-Unjoni Ewropea għandha l-għodot biex tagħmlu dan. U t-tielet għandna bżonn ta' viżjoni ġdida viżjoni politika firgwat ta' kwistjonijiet ekonomiki, soċjali u oħrajn. Għanna aġenda ċara firgwat tal-klima, issa għanna nalinjaw din mal mal-għanijiet ekonomiċi u soċjali u il-messaġġ għandu jidbat biċ-ċar għal kummissjoni l ġdida dwar l-għanijiet li għandna fil-Parlament u f'dan il-kuntest nadottaw strat eh, aġenda strateġika ġdida għall kunsill għal 2019-2020 dan huwa pass iżda mhuwiex biżżejjed għandna bżonn ta' aġenda politika stabilita hawnhekk fil-Parlament Ewropew u nittama li nkunu nistgħu nkomplu naraw nlestu dan il-proċess sal-aħħar nett um, ehm, illi għandu jibda bil-gruppi favur l-Ewropa fil-Parlament Ewropew biex nistabilixxu dan il-prioritajiet u anke biex inresqu dawk għal-tmexxija fil-ġejjini fil-tmexxija tal-Komissjoni. Il-Parlament għandu jkoll rol ewlieni fit-twaqif ta' dan il-prioritajiet dan għandu jisir issa stess qabel il-ħatra tal-President li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea. Inkella qed nirriskjaw illi nitlu tard wisq. Ir-responsabilità hija tagħna jiġifieri dak tal-qawwiet favur l-Ewropa f'dan il-Parlament li nresqu dan għall-Kummissjoni Ewropea fejn in nuru l-prijoritajiet strateġiċi tagħna tal-Parlament u għandna nagħmluh dan issa stess għax iċ-ċittadini Ewropej qed jistennewna qed jistennew li nerġgħu infasslu il-mod kif l-Unjoni Ewropea taħdem u dan għandu jsir fisem il-Parlament. President, Sur President, sis kollegi, jiena l-ewwel net nixtieq nisht eh, nati merba lil mhux biss lilkom iżda lil żewġ terzi membri tal-Parlament li għandhom kif ġew huma ġodda fil-Parlament li jiena ili hawnhekk għal 10 snin iżda ħaġa li eh, illi emozjonanti għalija wieħed mill-ewwel tentattivi tal ta' biex noħolqu l-demokrazija transnazzjonali hawnhekk miljuni ta' ċittadini ehm, ipparteċipaw f'dawn l-elezzjonijiet fl-ewwel pass tal f'dan is-sede tad-demokrazija transnazzjonali il-mobilizzazzjoni ehm, bla preċedent ta' ċittadini u dawn il-gruppi huma favur il-bini tal-Ewropa dawk il-gruppi għandhom jaqblu Eh, jiffirmaw kuntratt fuq dan il-proġett għandna nibnu maġġoranza stabbli u kbira biex inkunu nistgħu nwieġbu eh, fil tal-klima u tal-emerġenzi tal-klima u oħrajn għandna niżguraw l-Ewropa taħdem għalina u għalhekk nipproponi kuntratt kontrat soċjali illi bekk jippermettilna li konna xi ħadd li joħroġ mill-elezzjonijiet bħala President tal-Kummissjoni eh, xi ħadd li jkun kredibbli li se jirrappreżenta da kollu li jiġi appoġġjat mill maġġoranza kbira mill-partiti li jirrebħu l-elezzjonijiet. Iżda, f'sitwazzjoni bħal din il-Kunsill eh, ma jkollu ebda għażla għajr li jaqbel inkella jirriskja li jkun hemm konflitt sterili mal-Parlament Ewropew. Jekk jirnexxinna f'dan il-Parlament Ewropew ikun esprima r-wol tiegħu bħala l-vuċi taċ ċittadini Ewropej ikun tkun ta' tweġiba għal nies li qed jitbiedu mill-politika, qed jitilfu fiduċja fil-politika Ewropea. Dan huwa x-xenarju illi l grupp tal-ħodor fil-Parlament Ewropew ilu ħejja għalih għal ħafna xhur ilna naħdmu għal dawn l-aħħar xhur. L-isfida kienet enormi u kellna ftit eh, ħin iżda meta ikun hemm ir-rieda jirnexxielek kif tafu. Iżda ir-rieda ma kienx hemm ir-rieda fil-bqija ta' dan il-Parlament. Fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament irrid jeżegwixxi deċiżjonijiet li jittieħdu f'postijiet oħra fil-Kunsill Ewropew fl-aħħar mill-aħħar. Jiena smajt ħafna dekjarazzjonijiet sbieħ minn kull naħa tal-Parlament u nittama li nkun nista' jista' jkolli fiduċja fihom iżda għandi dubji fl-aħħar mill-aħħar interessi nazzjonali ehm, eh, jisu um, għet ħal poter fil-proġett Ewropew u dana jista tista taraf f'dan il-parlament. Jina, ma nafxek jirnexxilna niksbu il-bidliet li ċittadini jridu, jiena nixtieq ngħidilkom kollha li jekk il-Parlament qed joħroġ minn dan l-episodju f'post iżjed dajjef it-torti kun tagħna. Nixtieq nirringrazzja lill-President Tusk għax naħseb li indirizza b'mod espliċitu il-familja politika li jiena għandi l-unur immexxija hawnhekk. Iżda għandi ngħid li eh, madwar il-mejda tal-Kunsill u anke hawnhekk fil-Parlament, il-problema kienet illi eh, illi tinkludi l-ħodor eh, mhux sforz li kulħadd jipparteċipa fih. Iżda ma nix nitilfu l-entużjażmu tagħna fil-ħames snin li ġejjin se, se nibqgħu nissiltu se nużaw il-75 eh, membru ehm, biex nagħmlu pressjoni biex ikonna Ewropa iżjed sostenibbli iżjed ġusta u l klima u biodiversità tagħna u r-riżorsi nazzjonali tagħna qed jiġu medda iżda għandna nkunu il- għanna nġildu għalihom u mbagħad hemm il-ġustizzja ekonomika tat-taxxa Ewropa li tiddefendi l-drittijiet tal-bniedem u l-Ewropa li tiddefendi d-demokrazija li tagħmel il-dinjità tal-bnedmin fiċ-ċentru tal-politika u mhux tħares biss lejn il-profitti fil-meta ta' żmien qasira. Dan huwa lan li mhuwiex il-monopolju ta' xi ħadd, kulħadd għandu jkollu l-istess għana hawnhekk kulħadd li jemmen f'din l-istituzzjoni għandha tipparteċipa flimkien mal istituzzjonijiet kollha, s-soċjetà ċivili, l-gvernijiet lokali u oħrajn għanna naħdmu flimkien mal-oħrajn li għandhom l-istess għan. Iżda mm, għandna għandna eh, nifacċaw il-verità li l-parlament tagħna qed jikrolla u għandna naħsmu fuq dan. Grazzi ħafna l-Orevili Lambert, President Sanni fisem il-grupp tal-Identità u Demokrazija. Grazzi ħafna, grazzi, President, President Tusk, għal darboħra l-istituzzjonijiet Ewropej offro, spettaklu mhux denju għaċ-ċittadini wara l-kampanja elettorali, wara l-elezzjonijiet tal-26 ta' Marzu ma mhuwiex qed jagħti fiduċja fil-programmi u kien hemm delusjoni kbira. l programm kien hemm l-iskontru internazzjonali li rajnieh ħaddej f'dawn l-aħħar jiem. Eh, din hija ħaġa li verament iċ-ċittadini Ewropej mhux se jkunu jistgħu jifhmuha. Il-Kunsill iddeċieda illi illi jarmi l-metodu tal- li l parlament prova jiddefendi eh, l-ispazzen kandidaten u il-parlament u l-gruppi parlamentari issa qed jiddispjaċihom li l paket li kien ftehim fuq u bejn il-kapi tal-istat tal-gvernijiet ma ġiex irrispettat. U anki hawnhekk qed turu l-ipokrizija tagħkom il-ftit koerenza wara l-fatti biex ikonna l-fatti u anki l-klim il-parlament jekk il-verament verament irid jirrispetta u jiddefendi l-maġġoranza u l-parlament irid jiddefendi l-metodu tal-kandidat eh, l-ispezz kandidat irridu naddu għal fatti jekk irridu nkunu koerenti, irridu nivotaw kontra l-kandidat li l-Kunsill propona għall presidenza tal-Kummissjoni. Jekk tagħmlu ġest ta' dan it-tip, tistaw tiġu konsidrati bħala eh, koerenti inkella se tibqgħu eh, bħal dejjem kif dejjem u rejtu li għandkom ħafna kliem iżda klim vojt u, u mandkomx vuċi fil-deċiżjonijiet Ewropej fir-rigward tal-pakket propost mill-Kunsill u ovvjament qed nistennew se jkunu l-linji eh, programmati iżda iżda maħniex qed naraw eh, kambjament kbir milli nistgħu nipprevedu fil- fil u bekk maħniex qed nipprevedu bidla fil-linja biex insolvu l problemi li ċittadini Ewropej qed jaffaċċjaw u fejn il-maġġoranza li tigverna s'issa fl-Ewropa falla u falla ħafna bil-kbir il-kriżi ekonomika l-Ewropa li qed tikber inqas l-Ewropa tibqa' lura din hija konsegwenza tal-għażliet li meħodi malajr l-istituzzjonijiet li mhux biss ma kinux f'pożizzjoni li jistgħu jgħinu ċ-ċittadini iżda anki għamlu l-problemi għar. Il-problema ta' sigurezza interna aħna dawk li kienu preżenti fil-aħħar leġislatura kellhom jgħixu xeni fil-Parlament um, fejn kien hemm żewġ tentattivi llum iċ-ċittadini ma jistgħux jiċċaqalqu bejn il ma jistgħux iduru fiċ-ċittadini fil-, -ċittadini, fil fil-bliet tagħhom u aħna ma nistax inwieġbu għal din problema u mbagħad il-problemi tal-flussi migratorji sakemm inkunu nistgħu nipproteġu l-konfini esterni tagħna sakemm inkunu nistgħu nipproteġu ċ-ċittadini tagħna din l-istituzzjoni mhux biss maħniex sensibu ftehim fuq kif għandna inqasmu min jista' jidħol fl-Ewropa iżda nirriskjaw li dan il-kontinent jista' se jkun qed jereq fil-flussi migratorji li mhuwiex sostenibbli fir-rigward tal-grupp tal grupp tal identità u demokrazija fil-snin li ġejjin minkejja il-fatt illi din il-maġġoranza jew il-maġġoranza li se tiġi deċiża se terġa' turi li din l-istituzzjoni mhix istituzzjoni demokratika fejn eskludu dawk li jirrappreżentaw l-20% pratikament tal-membri tal-parlament aħna se nkomplu naħdmu biex niġġieldu l-Ewropa li qed tfalli l-Ewropa eh, fejn għandna ċentralizzazzjoni fi Brussell u niżguraw li jekk l-Ewropa trid tissalva ruħha trid titlaq mill-istati membri mill-istati nazzjonijiet li huma l-uniku spazju tad demokrazija reali. Aħna rridu naħdmu biex Eh, maħni se naħsbu għal retorika tal there is no alternative eh, dak li qed proponu kull darba biex insolvu l-problemi Ewropej. Jiġifieri nagħtu dejjem iżjed setat lil burokratiċi li mhumiex eletti mill-ċittadini di mhix l-Ewropa li ċittadini rridu dik mhix l-Ewropa li aħna rridu jekk inkomplu f'din direzzjoni l-Ewropa tirriskja illi eh, se tisfaxxa l-istati membri u l-istituzzjonijiet li jkomplu mumiex sejrin fil-direzzjoni, f'direzzjoni, il-grupp tiegħi um, mhix ta' diviżjoni l-Ewropa trid tmexxi il-kooperazzjoni Ewropea u iħarsu id-diversità li għandkom tridu tomologaw għal biex taddu um, uh, il-liġiet. Grazzi issa l-grupp tal-Konservaturi u Riformisti l-Onorevoli Letto. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Nifraħlek. Naħseb li l-iktar konklużjoni ovvja mill-aħħar kunsil hija illi il-mekkanizmu tal-spitzen kandidaten issa ġi eliminat. U jina fil-fat ma jiddespjaxinix illi madux jeżistu. Għalix fil-fat fit-trattati mem lebda frażi laqqas kelma waħda fuq dan il-proċess. U jiena naf illi l-atteġġament ta' ħafna politiċi Ewropej lejn it-trattati kienu ma tawx attenzjoni għal dan u għalu li Timmermans ma kienx kandidat tal-poplu. Imma kien kandidat tal-xelluk, tal-establishment. Hija ħaġa tajba li mhuwiex hemm iktar issa. U nittama li ma jerġax jiġi lura. Għax pratikament il-proċess tal-ispizzer kandidat kien illi inżommu is-seta il-poter tal gruppi politiċi, mhux biex niftħu l-ispazju politiku għal-nies. Anzi, aħna għanna dejjem problemi bir-regole, bil regoli fil-Parlament Ewropew dejjem kellna din il-problema. U rajna l-bira anki kemmem persuni li ma jirrispettawhomx ir-regoli. Naturalment, il-Kunsill President mandu lebda dritt jindika il-Viċi President tal-Kummissjoni. Naturalment anki l-Kunsill għandu il-tort tiegħu. Però hemm aħbar tajba illi hija illi il-politiċi kbar tal-Unjoni Ewropea fallew fl-impożizzjoni tagħhom illi imponu l-istruttura tagħhom fuq l-istati membri l-oħrajn bil-istennija illi se jiġu aċċettati. Imma le fil-fatt ma ġewx aċċettati. U nittamaw li se jkun hemm xi lezzjonijiet issa fuq di. Iż-żminijiet issa m'għadhomx l-istess. Iż-żmien fejn żewġ gvernijiet jew tlieta u il-ħbib tagħhom jistgħu jiddettaw l-ismijiet għal kontinent kollu tal-Ewropa. Dawn iż-żminijiet illum spiċċaw. Jiena dak li inkwetani meta nisma' min tkellem qabli illi intkom, sinjuri, l lesti titalmu mill-lezzjonijiet tal-elezzjonijiet. Intkom determinati tkomplu fl-istess strateġija. Imma il-kwantità ta' persuni li e- qed jikkritikaw din l-istrateġija tagħkom qed ikunu dejja qed jiżdiedu dejjem iktar nies illi kritikawkom minn ħames din ilu u din il-xejra qiegħda tikber u intkom mintkomx qed tibżaw assolutament minn dawn is-sinjali. U jaqblilkom tbidlu l-istrateġija tagħkom għax inkella l-konsegwenzi se jkunu diżastrużi. Hemm sinjal mill-aħħar kunsill, sinjal żgħir, illi l-affarijiet se jirranġaw Jiena smajt dak li jintkom għattu, Pero, pero meta tispiċċa eh, din il-festa ta'kom, iftakru li jiena wissejtkom. Grazzi. Sur legutko, issa sur Shredevan, fisem il-GUE NGL. Grazie, ħafna sur Presidentina, nishtiq grazie. grazzi u nawgura lilek sur soli tal-elezzjoni tiegħek jiena naħseb li nistenna minn għandkom li inti tkun tirrappreżenta t-trasparenza u anke tibqa' tiddefendi d-drittijiet tal-Parlament Ewropew tiddefendihom mill-attakki minn naħa tal-istituzzjonijiet l-oħrajn anke tal-Kunsill u dan iwassalni sabiex nitkellem fuq is-suġġett li inti surtu skull kollegi tiegħek labtu logħba poker wara bibien magħluqin u jiena naħseb li nista' ngħidlek li l-unika skandlu hawnhekk hija illi din id-deċiżjoni e, ttieħdet wara bin magħluqa li ma kinitx trasparenti li aħna ma konniex inklużi bħala Parlament Ewropew li d-demokrazija ma kinitx rispettata. U għadin raġuni ċ-ċittadini Ewropej żgur li jħossuhom iddiżappuntati. Iċ-ċittadini żgur illi l-lin mir-ristoranti eh, fejn u l-kmamar fejn saru dawn in-negozjati, żgur li m'għandhomx idea ta' dak li qed jiġri u ġara. Iżda aħna min-naħa tal-Partit tax-Xellug ingħatajna l-mandat min-naħa ta' miljuni ta' ċittadini biex nmexxu l quddiem politika progressista u aħna eh, lesti nkomplu mmexxu l quddiem din il-weda u l-kollegi illi negozjaw ma' xulxin b'mod intensiv dawn l-aħħar ftit eh, ġimgħat aħna provajna eh, aħna mal-Partit tal-Ħodor mal-Liberali mas Soċjalisti Demokratiċi anke mal-Konservattivi provajna aħna naħdmu ħafna ma' xulxin biex noħorġu b'kompromess u naħseb li dan ma jistax li qed jiġri ma jistax jiġġustifika eh, ir-rwol li għandu l-Kunsill. Jiena naħseb li għandna bżonn ta' maġġoranzi progressisti Aħna nixtiequ li nsaħħu id-drittijiet soċjali nixtiequ li naħdmu kontra il-ħasil tal-flus kontra il-frodi f'termini fiskali u għal din raġuni bżonn li nkunu progressisti l-Kummissarju nafu illi dan l-aħħar il-Kummissjoni ċċelebrat il-ftehim tal-Unjoni Ewropea u Mercosur jiena naħseb li dan huwa ftehim li ma jistax naċċettaw aħna min-naħa tal-grupp tagħna ma jistax ikun illi drittijiet soċjali, standards tal-ambjent jintesew kollha minħabba dawn il-ftit kliem fuq eh, kuntratti u jiena naħseb li din il-politika hija politika li żgur li ħadd ippermetti iktar li jkun hemm politika tal bemmin estrem u jiena nitlob lill kollegi l-oħrajn biex jieħdu pożizzjoni kontra dan il-ftehim kummerċjali li huwa ppjanat. U apparti minn hekk il-Partit tax-Xelluk dejjem ħadem ukoll favur politika tal-immigrazzjoni tista' tiggarantixxi d drittijiet universali tal-bniedem u anka din il-kundanna li natat um, il-kapitana Karola um, Rakete jiena naħseb li ma każijiet bħal dawn ma jistgħux jibqgħu jiġri aħna li xtiequ li nissieħbu wkoll ma' oħrajn li qed favur Ewropa aktar progressista u aħna fissem il-partit tagħna ħdimna u fassalna programm u lest nkomplu niddefendu u nimplementaw. Presidente Grazzi President Xirdevan. Issa, il-Sinjura Begin, President tal personi tal Mux Allineati. Grazie, President. Kollegi, jiena għandi fideja kopja ta' trattat fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea u nistedinkom kollha taqraw b'attenzjoni, taraw kemm il-darba dan it-trattat ma ġiex rispettat. Ma ġiex rispettat billi ma ntaċ solidarjetà l-Italja għal migranti. Anki meta ġiet applikata e, ġiet applikat dan it-trattat għal xiħut u mhux għall oħrajn Hawnhekk qed nitkellmu fuq it-trasparenza mbagħad hemm il-laqat fil-Kunsill bil-bibin maluqin. E, e, il kwistjoni tal-glifogat, tal-glifoglat, Umbat id-drittijiet ta' ċittadini, memx salarju minimu ta' ċittadini Ewropej. Umbat il-President Conte Taljan fil-Kunsill fl-aħħar kunsil tkellem fuq din il-problema. E, teżisti l-magna tal-Europa, però kultant jieqaf. Domtu ġimma tiġildu fuq il-pultruni, però tkellimtu fuq kollox ħlif fuq il-problemi ta' ċittadini, problemi veri. Allora rridu imbidlu e, il-mutur tal-Europa fuq ir-regoli, rridu natu iktar e, poter l-ċittadini u bil parlament Ma nistaw aħna eh, eh, inkunu spettaturi. Aħna l-Europa vera, aħna għanna leġittimità tal-vot u aħna għanna eh, għanna trattat fuq l-spallejna. E, e, nerġaw l-ura lejn it-trattat irrid ikon aktar solidarjetà, aktar drittijiet, iktar żvilupp u ma rridux nisimgħu eh, direttivi minant il-Franċiżi u l-Ġermaniżi. Inqas arroganza u flimkien din l-Ewropa nistgħu nbidluha jekk talbuna ċittadini. Grazzi. Grazie, onorevoli. Grazzi. Prego. Onorevoli Widegom. Grazzi. Huwa onur għalija nitkellem eh, fisem l-ikbar partit singolu fil-Parlament Ewropew. U jena nishtiq najt illi niftakar illi l-aħjar ħaġa għal Renju Uniti għal nitilqu mill-aktar kmini possibli. U bekk eh, dawn l-elezzjonijiet saru l-biraħ għax għax jekk dina hija idea ta' demokrazija, allora dan huwa verament tradiment ta' kull pajjiż li huwa rappreżentat hawnhekk. Għawiex mhijiex demokratika assolutament. U din hija waħda mir-raġunijiet li għaliha ir-Renju Unit e, e, irrid jitlaq u nittamaw illi dana se jiġri fl-ewwel ta' Novembru. U dana huwa veru għaliex hemm tendenza koerenti fl-istorja illi illi l-oppressi e, iridu e, jiġildu kontra l-oppressuri. E, u għal din ir-raġuni ir-Renju ir, Unit irid jitlaq. U aħna tużaw tistaw tużaw il-kwalunkwa lingwa li tridu, aħna kontenti illi se nitilqu. U jiena nirrappreżenta il-ponent u r-Renju Unit u aħna imma għawnek setat id-deċidew illi se jizzidu e, il-daqs tal-xbik tal sajida Il-President jinterrompi il-kellima. Grazie. Adesso per... Grazzi. U issa fisem eh, fil catch di għaj. Mavrides, għal-minuta. Kire proedre do. President, jena jgħatawn għonek, President. Fil-konklużjonijiet tal-Kunsill dan l-aħħar hemm anki l-istrateġija ġdida l-ħames snin li ġejjin. Abbażi tal-protezzjoni tal-libertà ta' ċittadini. Pratikament l-Unjoni timpenja ruħha biex tipproteġġi drittijiet u libertajiet ta' ċittadini tagħha kif hemm miktub fit-trattati u biex tipproteġġihom minn teddit. Issa, ir-rispett tal-istat ta' dritt, kollegi, u l ikbar interess u għal-pedament għal-ċittadini tagħna. U dana jippermettilna aħna illi nopponu teddit internu estern il-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni bi rappresentant tagħha illum jarfu il-bżonn illi naffaċċaw l-legalitajiet u t teddit ta' Erdogan fiż-żona madwarn ta' madwarna. Irridu għal daqstant nimxu lejn sazzjonijiet mill-aktar kmini possibbli. Ek niddeċidu fuq l-istat ta' dritt u rum kollha nistaw najdu illi aħna ċittadini Ewropej u ċittadini ta' Ċipru. Il-kellim li miss. Thank you. As one of Grazzi bħala wieħed mill-ikbar grupp ta' membri tal-Parlament Ewropew. Il-demokratiċi liberali u, l-ħodor li ma jirix tiqux jitilqu mill-Europa, nista' ngħidlek President, illi dak li smajt minn dawk il-persuni eh, li tkellmu qabilna ma jirrappreżentawx l-opinjoni ta' kulħadd fir-Renju Unit. Nixtieq nirringrazzjak Nishtiq nirringrazzjak tal-paċenzja li ħadd inti mal-gvern tagħna u nishtiqek titlob is-suċessur biex jkompli l-istess politika ta' żmien paċenzja u ta' komprensjoni anki anki jekk eh, forsi Monty Python kien jħateb kien kieku ħaseb eh, ħadem aħjar imma Brexit miex fertim il-programm u dawk illi qed jappoġġaw l-Ewropa u koll għandhom bżonn l-appoġġ tal-Ewropa. Grazzi. Grazie. Onorevole. Grazie, onorevole Spiraki. Onorevole Spiraki. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Τούσκ. President. President Tusk, vicepresident Sefcovic il-bidla, il-bidu ġdid il qed naraw l-lum hawnhekk e, hija koalizjoni ġdida ta' ċentru EPP, SD, Renew Europe u l-ħodor flimkien. U hawnhekk flimkien b'ġestjoni komuni rridu niggarantixxu l-ċittadini l-ewwel net l-iżvilupp, it-tkabbir. Anki jekk eh, il-qat fil-Eurozona laħet laħaq livelli oljien u hemm ċerti pajjiżi li għandhom bżonn ta' xokk biex e, jelbuha, għandna bżonn ta' azzjoni biex nejnu l-ekonomija, tibdil bl-ekonomija ċirkolari u l-edukazzjoni. Għandna bżonn ukoll nipproteġġu il-valuri Ewropej, il-libertajiet. Minar dubbi, aħna manna lebda għan iħor. Għana diġa u dimna l-sfida kbira tal-klima u nafu kem et nibżaw minna. Aħna nafu x'qed jiġri fil-Polonja, fil romania fil-Ungerija. Irridu niddiskutu, nsibu ftehim u nimplementaw politika biex e, e, e fl-Europa illi l-Europa jgħal aħjar post fejn wieħed jista' jgħix fid-dinja tal-lum. Grazzi. Grazzi, President, kollegi. Nishtiq nifraħlek tal-elezzjoni għal President tal-Parlament u anki lil Sur Tusk għal fat li inti rappresentajt il-vant. Però fil-Kunsil ma kienx hemm trasparenza, ma kienx hemm eh, bilanċ bejn il-ponent u l l-vant bejn l-istituzzjonijiet, mhux qed nitkellem biss fuq il- e- e- kif ir-relazzjoni ma kif joperaw. Qed titkellem is-Sinjora Grappini fuq il-kwistjoni anki tal-personal fl-istituzzjonijiet bejn il-vant u l-ponent hemm nuqqas ta' bilanċ kbir. U anki fuq id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea fil- fir relazzjoni hemm żewġ pajjiżi li qed jiġu ikkastigati e, e il-Bulgarija u r-Rumanija. E, edin jipruvaw jerġaw, jipruvaw jitħlu fi Schengen ilom illi soddisfaw il-kriteri, pero mux qed jiġu accettati. Hawnhekk hemm l-impressjoni li e, deċiżjonijiet jittieħdu bil-bibim maluqa. Dana ma jżidx fiduċa fiċ-ċittadini il-fiduċa fl-Europa. E, e, Sinjuri, rridu nifmu illi e, sta fidejna illi nżidu l-importanza tal-Parlament fl-Unjoni Ewropea. Presidenza Sol, nifraħlek, pero se jkollok ħidmet diffiċli f'dawn il-ħames snin ġejjin. Grazzi. Grazzi għajt il-President. Grazzi ħafna, Sur President. President Tusk, iċ-ċittadini Ewropej Eh, jeżistu u anke jemmnu fit-Trattat ta' Lisbona naturalment u t trattati l-oħrajn u aħna ilna 40 sena nkunu l-unika istituzzjoni li hija l-iktar demokratika minħabba li hija eletta direttament mill-ċittadini u aħna rridu naraw kif aħna rajna li kien hemm parteċipazzjoni u nies li ħarġu jivvutaw illi qabżu l-50% tal-popolazzjoni Ewropea. Jiena naħseb li inti ma kontx kapaċi li tuża l poter tiegħek biex tara illi jkun ikkonsidrat Franz Timmermans illi kienu qegħdin kien ikun appoġġjat eh, minn bosta pajjiżi iżda kien Kien hemm oppożizzjoni għalih naturalment minn pajjiżi li ġibdilhom l-attenzjoni fuq l-istat ta' dritt. Jiena naħseb illi hemm 28 pajjiż issa li jridu jkunu kkunsidrati fil-kulleġġ tal kummissjoni Irridu wkoll naraw illi naffaċċjaw l-isfida diġitali iżda anke il- eh, l-isfida migratorja wkoll ma nistgħux aħna nikkriminalizzaw dawk li qegħdin jippruvaw jgħinu u biex eh, isalvaw lil nies u rridu noqogħdu attenti wkoll anka fuq dak li qed jiġri fil-Libja pereżempju fejn kien hemm bombardament u kien hemm 40 persuna li sfaw eh, maqtula. Nina Gill. Grazzi. E jiena kontenta li inti il-President il-ġdid u din hija l-unika aħbar tajba. Biex ngħid li jiena appoġġa il-riżultat tal-Kunsill, mhux il-verità. President Tusk, taħt il-mandat tiegħek aħna iktar dbedna mill-ċittadini illi mhix ħaġa tajba demokrazija u l-livell ta' impenn li kellna din l-aħħar darba mhix se jirnexxilna nerġgħu nilħquh. Jiena inħoss illi dawk li huma kontra l-istat ta' dritt ir rebħu u u ernexxilhom e, waslu għal falliment tal-Kunsill. Intkom kollha impenjajtu ruħkom biex tirrispettaw il-spitzen kandidati. Mbagħad erġajtu erġajtu lura. Hawnhekk jiddispjaċini ma dawn il-forzi negativi se qegħdin jirbħu. Mhux biss fir-Renju Unit kif qed taraw l-evidenza, imma anki kullimkien imkien. Eja importanti illi dan illi l-awla e, e, e, tirrispetta l-spitzen kandidat u tirrifjuta l-proposta. Baski. President, Sur Tursk, Sefkovic, jena nekritika il-pakket. Dinja rizultat ta' negozjar indeċenti, mux bazat fuq prinċipi. Intkom ma rispettawx il-ċittadini kellna kandidati u fejn huma daw il-kandidati. Entkom mortu kont tal-prinċipi tagħkom, biddiltuhom il-prinċipju. U anki anki l-Europa ċentrali u tal-Vant miexem. Entkom ed mimlin gideb. Jekk intkom ma, ma jekk intkom ma Eh, ma toġobkomx il-negozjati, allora suppost Manfred Weber kien il-president tal-Kummissjoni, għonek biddiltu l-valuri kolla. Intkom titkelmu fuq regoli u ħat ma ma jaċetta, kienem hemm sinjura illi kienet qed esprimi l-opinjoni tagħha u inti ma, ma konċ taqbel maħħa u ma ħallejtix titkellem. Għana nirrispettaw il-valuri il, il, il tal oħrajn il bira tkellimtu fuq demokrazija miex xelluk mill-IPP. U għamiltu kull ma e provajtu t-trattaw ħażin eh, għal-membri tal-ID u l-euroxettiċi. L-onorevoli Gjor. Grazie, signor President. Grazzi, Sur President, u għaguri għall-elezzjoni tiegħek għal-ħatra tiegħek. Eżis eh, membri parlamentari nasab li tal-limna ħafna tal-limiet importanti ħafna f'dawn l-aħħar ġimgħat it-tentattivi li ma jirrispettawx l-intenzjoni tan-nies u rrieda żgur li se jfallu. Dak li eh, seħ kellu jseħ l-ikbar grupp għal PPE li jiddelega l-President. U ħaġa oħra hija li illi kwalunkwe ftemiet li mhumiex bażati fuq il-ftemiet bażiċi fuq it-trattati bażiċi żgur fl-aħħar mill-aħħar ifallu naħseb illi ħadna passi fid-direzzjoni tajba ftielet tielet talima hija li qatt m'għandek tipprova tissopprimi il-gruppi żgħar tal-stati eh, l-Unjoni Ewropea ma tistax taħdem kontra l-erba il-membri parlamentari għandna programm għandna l-mexxejja ġodda hawnhekk għandna l-opportunità li nerġgħu nibdew għandna bżonn tal ta' stati membri li jkunu jista' jkoperaw fuq il-prinċipji eh, fit-trattati bażiċi jridu nirrispettaw il-konstituzzjonalità tagħna, jridu nħarsu l fondazzjoni tal-, tal is-sisin ta' dan il-kontinent u rridu um, il-dinja l europa li għanna nibnuwa. Grazie ħafna il-kelim li mis, grazie ħafna, Sur President. Kulħat uh, għandu kun ferħan aħna qed nipproponajna il- prinċipju demokratiku eh, u ċarta spitzen kandidaten il-Kunsil ma rispettax dan u l-istess jgħod tal-Soċjalisti u għal-Liberali ta' qabel huma ma konformax mal prinċipju li l-partit illi rebaħ l-ikbar numru tal-postijiet fil-Parlament ta' siġiet fil-Parlament għandu jażel, għandu jkollu dritt jażel il-President li jmiss tal-Kummissjoni. Dan ma seħħx U issa l-Komissjoni se jkollha tippreżenta l opinjonijiet tagħha u f'dak il-punt biss inkunu nisa ndeċidu għax il-Parlament huwa awtonomu bħala istituzzjoni l-unika istituzzjoni li tiġi eletta direttament u għana se neħdu d deċiżjonijiet ta' autonomi tagħna maħniex se neħdu eh, nobdu l-ordnijiet tal-Kunsill jiena kburi li niġi l-Bulgarija li jiena Ewropew, jiena nirrispetta s-simboli tal-Unjoni Ewropea u dana jinkludi l-bandiera tinkludi l-bandiera u l-innu wkoll tal-Unjoni Ewropea. Dawna għandhom jaqduna fisem il-post um, dar sigur Ewropew għalina. Grazzi ħafna il-kelim li miss eh, ħansomu mal-ħin ta' li għandna. Grazzi ħafna, President President Tusk, il-Kunsell, spiċċa rajna r-riżultati, rajna x'kien ir-riżultat negozjati. Ma kienx l-aħjar, iżda hemm xi tal-imeġ nitalma hawnhekk meta nirreferi għal għal lezzjonijiet għal talimet jiena qed ngħid li ħafna affarijiet jistgħu jiġu jistgħu jinbidlu, jistgħu eh, nistgħu nirranġawhom, in-nies għandhom fiduċja fina irridu jirresqu l-programmi tagħhom u aħna rridu niddeċidu dwarhom ma spiċċa l-ħin biex niddiskutu l-iskambju tal-postijiet, iżda rridu naraw biċ-ċar se jkun il-programm għal ħames snin li ġejjin nitkellmu dwar il-Parlament fejn se nagħtu l-kooperazzjoni mal-Kummissjoni biex ma nispiċċawx wara ċ-Ċina u l-Amerika għandna nitkellmu dwar ir-riżultati sodi. Grazzi, Robert, għandek minuta. Dik jogħġbok. Vice President Grazzi ħafna, Iva, jiena naħseb illi nixtieq nsellem ukoll anke r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, Sur Shefkovic, Naħseb li ċittadini kollha jixtiequ illi jintuża l-prinċipju ta' xbitzen kandidat. Ma rnexxinniex niggarantixxu għadi id-deċiżjoni tittieħdu f'kmamar magħluqa mhux b'mod trasparenti u dawk li ħajbatu kienu verament il-pajjiżi tal-Viċigrad li kellhom kandidati kellhom kandidat tajjeb li hija hawnhekk fostna fil-plenarja u jekk huwa veru li ma ntażilx dan il-kandidat minħabba li ġej minn din ir-reġjun naħseb li dan huwa sinjal verament negattiv li nistgħu nibagħtu lil levant u l-Ewropa ċentrali u naħseb li rridu wkoll nieħdu pożizzjoni fuqha meta nitkellmu maċ-ċittadini tagħna ħalli ma' nitilfux il-fiduċja ta' ċittadini. Grazzi. Mariani? Mariani? Mikrofono għal-kellim. jek joġbok. Grazie għafna, President. Jiena wieħed mill-membri ġodda illi issa tħall f'dan il-Parlament u għad għandi xi aspettattivi jiena smajt ħafna kliem sbieħ fil-valuri tad-demokrazija, ir rispett tal-minoranzi. Il-valuri, basikament il-valuri kollha mingħajr ma nkunu nafu x'inhi għat-tifsira tagħhom. Bħal ħafna l-bieraħ jiena parċipajt fil-eskużjoni tal-kważi 20% tal-emiċiklu għax il-kellim qal li jekk inti tiġi mill-grupp tal-ECR jew tal- aħna nasbu li l europa mhix l-Ewropa tagħna li aħna kif narawha mhix hija differenti kif dwar minn kif intkom tarawha l birra rajna arranġamenti bejn il-ħbieb biex teskludu 20% tal-membri tal dan il-Parlament. Naraw se jiġru se jiġri issa naraw jekk dawn l arranġamenti żgħar jistgħu jeskludu wieħed minn kull erba' rappreżentant f'din il-Kamra. Jekk dan iseħħ naħseb illi li l-klim tagħkom dwar il-demokrazija mhux se jkunu minnha. Eh, Mari li jogħġbok għal-minuta. Sur President, grazzi għal din l-opportunità biex nindirizza din il-kamra nixtieq ngħidlek prosit fil-ħatra tiegħek eh, f'postok iżda nixtieq ukoll ringrazja lill president ehm, Tusk u l-Viċi President Sheshkovic għal klim tagħhom u nixtieq insegwi dawk kollha li qalu li m'hemmx bilanċ bejn il-Levant u l-Punent fir rappreżentanza fil-postijiet ewlenin, fil-ħatrit ewlenin, għanna niddiskutu kif qed eh, jiġu eletti u l- u għanna nippreżentaw il-proposti tagħna dwar kif eh, dwar min għandu jinħatar u kif l-istituzzjoni għandhom jikkooperaw jekk ma niksbux ir-rappreżentanza ugwali ma nkunux nistgħu nneħilsu mill-problemi li qed eh, li huma flagell tar reġunijiet eh, fl-Ewropej, il-problemi soċjali, il-demokrazija, l isfida tal-bidla klimatika, kollegi biex nieħdu deċiżjonijiet inkomuni u biex niksbu nilħqu l-għanijiet tagħna u għandna nissiltu għal iżjed eh, kooperazzjoni interistituzzjonali rajna li l-Kunsill falla f'dan Anki l-lum aħna fil-parlament nistaw namluħ dan u nistidu l kunsel biex jagħmel dan mela bħala tweġiba fisem il-Kummissjoni issa il-President Sefkovic. Nistidnek titkellem. Grazzi ħafna, Sur President, u jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-membri onorevoli kollha għax biċċaru r-row li rreġgħu lura b'enerġija ġdida, ambizjonijiet verament għoljien u ideat verament tajbin. U vera ħadd pjaċir bl-interventi kollha nara li hemm konverġenza enormi bejn il-kondizzjoni tagħna fuq l-aġenda strateġika l-ġejjeni. Aħna ħdimna fl-aħħar ħames snin biex niżguraw li mhux biss l-Unjoni Ewropea tibqa' minn ta' quddiem fil-ġlieda kontra l-bidla klimatika iżda qed inwittu triq għall-ekonomija ġdida moderna u sostenibbli u naħseb li l-ikbar waħda mill-ikbar responsabbiltajiet tagħna lkoll f'dan il-perjodu ġdid tkun li niżguraw li jkollna l-implementazzjoni kif suppost tal-ftemiet kollha li kellna eh, miftema minn qabel naħseb illi dak li jiżqar mis-Sinjura Garcia Sir Ċolos Sir Ponsu Sir Lambert. Jina ħat punti minn min dak li jett biex niżguraw li fil-ġejjieni konna Ewropa soċjali ħadra li żgur għandna niftakruwa fil-pjanar tax-xogħol tagħna fil-ġejjieni għal ġejjieni. Ntenni dak li jettu l-ekonomija ġdida għanna tiżgura li ħadd ma jitħalla lura li il-problema tal-enerġija naħdmu fuq kif suppost u li kulħadd ikollu ġejni fl-ekonomija ġdida u anke dawk li jgħixu fil- fil- fil-postijiet fejn hemm problemi pereżempju li nbnaw ħafna 20 ta' snin ilu biex nkunu nafu kif għandna naħdmu, kif għandna ngħinu, kif biex nipprovdu Ewropa ġdida, pjanijiet ekonomiċi ġodda l-ġejjeni. <coughs> Jiena naħseb li dak li għandna nsaħħu fuq u hawnhekk eh, punt li tressaq mis-Sinjura Garcia biex naslu għal dawn il-miżuri sodi għandna neħdu deċiżjonijiet fir rigward tal-perspettivi multi eh, finanzjari multianwali m'għandniex naħlu l-ħin il-jiem biex niżguraw li l-idea tagħna jkunu appoġġjati kif suppost nafu li maħniex ibot mill-ftehim u għandna niżguraw li l-Presidenza ġdida Finlandiża trasal għal konklużjoni eh, b'suċċess tal-Baġit Ewropew. Għandna nibdu ekonomija mhux biss ħadra u eh, ma tniġġix iżda kompetittiva u żgur jidher biċ illi eh, illi għanna nizguraw li konna dan l-approċ ambizjuż eh, ġdid fil-teknoloġija kollha, fl-intelligenza artificiali, f'dak li ma jneġiex fl-implementazzjoni ta' dak kollu li biex nizguraw li kunu kompetituri ehm, anki kontra ċina jew l-Istati Uniti. U jina żgur li nisa nagħmlu mod Ewropew fejn nirrispettaw iċ-ċittadini tagħna l-ambjent tagħna u anki trattati internazzjonali, regoli internazzjonali u l-obbligi internazzjonali tagħna. F'dan ir-rigward nixtieq nirrassigura Sir Xipron li il ftemit kollha kummerċjali tagħna li se jiġu diskussi magħkom qed jirrispettaw il-livelli għoljin fil-ambjent, fil-kummerċ u fil-istandards tal- Eh, ta' xogħol ukoll. U dan din hija tweġiba Ewropea tagħna l-protezzjoniżmu eh, kummerċjali li qed jikber imkien fid-dinja. U l-Kummissjoni se nispjegaw ukoll il-vantaġġi kollha u l filosofija wara dawn il-ftemmit kummerċjali b'kull rispett lejn il-kollegi Ingliżi tagħna għandi ngħid li fil-Kummissjoni aħna se jiddispjaċina li se titilqu u aħna għadna qed nittamaw li dan ma jseħħx u lill kollegi jiena fil-ħiliet diplomatiċi kollha jiena għandi ngħid li maħniex se nitalmu fuq tmexxija minn għandkom għal dawk il-kollegi li jinsabu fuq din in-naħa warajja. Membri onorevoli, President tal-Parlament, President tal-Kunsill Ewropew, jiena xtaqt biss nikkonkludi l-ewwel interventi fil-Kamra l-ġdida bappell lil kulħadd hawnhekk għandna niżguraw li nużaw il-snin li ġejjin biex niżguraw li dan is-seklu jkun is-seklu Ewropew jew almenu Ewropew kemm jista' jkun għax fl-Ewrop fid-dinja għandna bżonn tal-Ewropa qawwija illi sejra tajjeb. Grazzi ħafna President Sefkovic issa it tweġiba tal-President Tusk għandek il-kelma. Eżis Presidenti, jiena nixtieq li żewġ istituzzjonijiet tagħna jikkooperaw bl-aħjar mod possibbli. U għalhekk illum se noqgħod lura milli ngħaddi xi kummenti. Nittama illi kulħadd jappoġġa illi u nittama illi il-tmexxija ġdida tkun il-bilanċata f'kull aspett. Grazzi. Grazie e adesso. Grazie. Issa, nirringrazzja l-President Tusk u l-Viċi President Seskovic tal-li kienu hawnhekk dal-ħodu. Id-diskussjoni se tala hawnhekk, nirringrazzja l-kollegi kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu tant importanti, jiena nipproponi bħala deroga dispożizzjoni tal-artiklu 202 tal biex ikonna l-proċess biex naċċettaw il-minuti tal bieraħ u fil-gwad ta' seduta tal-lum dan il-proċess verbali se jiġi approvat mill-Parlament fil-bidu tal-seduta li jmiss. Komunikazzjoniet jiena irġevejt mill-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi il-talbiet segwenti tal-bidliet fil-Kummissjoni Parlamentari l-Onorevoli Kutajjar, Ġosjan Kutajjar minn flok Mirjum Dalli fil-Kumitat tal-Industrija tar riċerka tal-Enerġija, l-Onorevoli Andrea kozzolino eh, minn flok l-Onorevoli Pisapija fil-Subkumitat tal-Dritti tal-Bnedem. Għandkom eh, osservazzjonijiet minn ħatakom le m'hemmx oġġezzjonijiet u bekk dawn huma konsidrati bħala approvati. Grazzi lil kulħadd tal-kollaborazzjoni tagħkom niddikjara li dan din is-seduta tal-Parlament Ewropew hija magħluqa grazzi ħafna.